Dámy a pánové, vítám, vám na, vítám vás na dnešním zasedání. Signori, merħba al seduta ta' dalodu tal-plenarja tal-Parlament Ewropew niftaħ il-plenarja tal-lum l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna huwa dibattitu konġunt fuq l-aċċess għall smes għal fondi strutturali u d-definizzjoni ta'